nistgħu nikkonfermaw dawn il-mandati. Is-sur Viktor Bostinaru, deputat tal-Parlament Ewropew, talabni illi ikun hemm eh, protezzjoni tal-privileġġi tal-immunità tiegħu minħabba kwistjoni